xnajdilkom u minħabba li huma miktubin bitċek jiena ser najdom bitċek. Mela, Sur Viktor Uzbaskis għalli dwar zviluppi ġodda u għamel talba biex nerġaw nirrevedu id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew fit-2 ta' settembru is-sena li jiddiet biex nirrevedu l-immunità tiegħu Aħna ser naddu din it-talba l kumitat Legali li huwa responsabbli għal dawn il-kwistjonijiet. It-tieni informazzjoni li ngħidilkom u li fit-tieni fil-20 ta' Ġunju Ir-rapport tas Sur Nigel Farage ġi trattat mill-Kumitat Legali il-Sur Farage il-menta dwar it-trattament tal-luminità tiegħu fl-Ewropa u 11 kienu favur, 3 kienu kontra u dan għaliex il sur it-talba tas-Sur Farage miex ammissibli għaliex l-immunità tiegħu ma in kwestjoni. Għada aħna għada nkomplu, ġifri tliet ta' 5 ta' Lulju, nkomplu mid-disa sa' sassija unbat mit-tlieta sa disa unbat mid-disa sa nofs il lej u dan illa tistaw issibu kollox fuq l-agenda, tistaw jisibu fuq il-sit elettroniku tijak ta'kom jina nselmilkom xie sessjoni sena l-qwa. Ringrazzjakom għal kooperazzjoni ta'kom u il-President ġentilmenti ringrazzjoni interpreti. mulkom u lejla tajba.